biex eh, infakru il-vitmi tal-massakru fil-Norveġja. Massakru li seħ u d-dimajnejna fl-ulju li għadda. U nishtiq najt kelmtejn. L-ewel net, nishtiq namel stqarrija tistaw tibqaw bil-qeda jekk tixtiequ kollegi, dinja kwestjoni serja ħafna, kwestjoni li laqtitna l-kol fit-22 ta' Lulju għal darboħra l-Europa kienet vittma ta' attakk terrorista. Attil bla skrupli qatel 79 zazuħ u zazuħa fin-Norveġja. Rajna l-ikraħ witch tal-xenofobija il-qattil ta' Ustoja Foslow mar kontra il-valuri ta' soċjetà demokratika tagħna. Bosta żgħażagħ li kienu joħolmu jixtiequ ġejjieni sabiħ li kienu jaħdmu wkoll fil-servizz pubbliku inqatlu f'dan l-attakk li jisħoqlu il-kundanna tagħna. Dak li ġara fit-22 ta' Lulju u rina li il-terrorizmu mhux biss teddida li tasal minn barra kif seħ fil-kas ta' 11 ta' settembru 2001 fl-Istati Uniti tal-Amerika. Soċjetà minn fostna kienet attakkata b'mod l-aktar aħrax u aħna minn dan kollu għanna xi lezzjonijiet nitalmu. Rridu namlu dak kollu li nistgħu biex nipromovu l-integrazzjoni interna. Huma fejn huma fl-Ewropa jew madwar id-dinja persuni li għamlu parti mis-soċjetajiet tagħna għandhom iħossuhom parti mill-valuri li nħadnu aħna. Ridu naħdmu mal-pajjiżi kollha li huma involuti fil-ġlieda kontra t terrorizmu u din hija sfida għalina l-koll fi żmien tal-internet, globalizzazzjoni, il-terrorizmu ma jarafx frontieri. Il-Norveġa, il-pajis propju fejt nissel il-premju Nobel għal paċi intlaqat fil-qalba tijaw imma il-terrorizmu mhuwiex se jbiddel il-valuri tagħna u dan huwa l-iktar importanti aħna dawn il-valuri rridu nħarsuhom. Irridu nħarsu l-valuri ta' spirtu miftuħ, tolleranza u rispett għal proxmu tagħna. Irrid nesprimi s-solidarjetà ta' dan il-Parlament mal-poplu u mal-gvern tal-Norveġja. Nesprimi l-kondoljanzi tagħna mal-familji tal-vittmi niftakru fihom fit-talb tagħna, nżommuhom fil-ħsibijiet tagħna, nżommuhom f'qalbna. Il-poplu tan-Norveġja xarejn wara li seħħet dik it traġedja għadna niftakru fikom. Issa nisimaw minant il-kellima għannom tal gruppi politiċi Umbat nosservaw minuta ta' silenzju għannom tal-grupp tal-PPE. Mikrofonu għal-kellim, ek joġbu? Sir President, kelmtejn ta' rispett tal-poplu ta' Norveġa minn dan il-Parlament, poplu li għalina fl-Svezja huwa rib ħafna dak li ġara u rina li kultant il-ħazen ma jarafx frontieri. ħafna zazax, inqatlu nafu l-konvenzjonijiet tagħhom, l-idealizmu tagħhom, Importanti li kunu nafu xinu tajpu ħażin biex ikonna dinja ħjar. U anki aħna irridu għom dawn il-valuri kemm jista' jkun. waqt il-konflitt bejn id-Danimarka u Schleswig-Holstein intqal li kulħadd irrit ikun prezenti u jrid jiddefendi dak li għandu għal-qalbu. Waħna u koll najdu li, li jolqot il-Finlandja jolqot l-inna. Dak li ġara Foslo, Sutoja, jolqot l-inna u koll, jolqotna l-koll. U waħna nixtiequ nesprimu l-kondoljanzi tagħna, is-solidarjetà tagħna mal eh, daw kollha li b'xi mod intlaqtu minn din it-traġedja. Aħna naqsmu ma'kom ngħidulhom lill poplu tal-Norveġja, naqsmu l-uġwieħ ta'kom, L-uġwieħ tagħkom huwa l-uġwieħ tagħna. Il-poeta Noregri, poeta Norveġis, kien ikkwotat eh, kemm il-darba fil-kommemorazzjonijiet eh, li seħħu waqt is-sajf. Zaza, nisa u Kienu Kienu akkumpanjati minn dan il-klim. Il-gwerra hija kontra l-ħajja. U rridu nużaw il-mezzi kollha sabiex il-mewt titlef din it-taqbida kif nistaw nesprimu l-kondoljanzi tagħna l-fatt li aħna naqsmu l uġieħ ta' dan il-poplu nammiraw il-saħħa li wrew biex jiddefendu fil-ġlieda anzi kontra eh, da kollu li hu kontra soċjetà miftuħa anki dan l-inna jolqotna rridu ngħidu li terroristi kollha lil dawk kollha li jorganizzaw dawn l-attakki faħxin li aħna se niddefendu s-soċjetà tagħna sabiex ikonna soċjetà iktar miftuħa, bżonn li jkunu realisti, li nkunu qalbina. U nkomplu ngħidulhom intom tliftu aħna irbaħna u aħna se nkomplu nirbħu u intom se tkomplu titilfu għax il-valuri tagħna huma iktar qawwijin. Rridu niddefendu dawn il-valuri għal-ċittadini tagħna u għall-Ewropa tagħna. Grazzi ħafna Sir Martin Schulz. Grazzi, Sir President, Signori. Ħafna rappresentanti fil-gruppi fil-grupp ta' soċjalisti u demokratiċi u ħafna nisa u rġil fil-movimenti internazzjonali jafu dan il-post sew u toja huwa post illi huwa għal-qalb il-soċjalisti demokratiċi fin norveġja Aħna kemm il-darba l-tqajna hemmhekk ħafna minn sħabi stess, minn ħbib tiegħi. Għandhom rabtiet personali u memorju wkoll marbutin ma' dan il-post. Dan kien attakk kontra iż-żazax fil-Partit Soċjalista tan-Norveġja. Dan il-żazax kienu vitmi imma kienu vitmi ta' persuna li kien emmek biex jattakka l soċjalisti demokratiċi. Imma propjament u rrit jattakka sistema ta' valuri dan ir-reat faħxi huwa propju faħxi għaliex u marriċ illi dawn il-valuri kollon futur, marriċ illi iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jikbru biex isiru eh, jinvolvu ruħom fil-politika rrit jeqret iż-żgħażagħ biex jeqret l-idejat, jeqret il-valuri. L-attakk li seħħ fin-Norveġġa kien attakk fuq idea jekk wieħed jisma' x'kien għaddej minn moħħ il-persuna li wetqet dan ir-reat, wieħed jifhem mill-ewwel li dan m'għandu ebda rispett la soċjetà la kulturi differenti u ma jridx illi jkun hemm gwaljanza bejn il-popli ebda rispett għal xejn. Dan huwa attakk fuq il-valuri li nħadnu aħna. Attakk fuq il-valuri tagħkom ukoll mhux attak fuq il-valuri tagħna soċjalisti u demokratiċi imma fuq il-valuri tal li nħadnu bħala membri ta' komunità Ewropea, membri ta' soċjetà Ewropea u hawnhekk f'din il-Kamra aħna propju nirrappreżentaw dawn ix-xewqat, dawn l-ideali, dawn l-aspirazzjonijiet. Dak kien attak fuqna l-koll u għalhekk waxira l-Parlament Ewropew għandu jfakkar il-vitmi imma għanna niftakru u koll li il-valuri tana u ma medda u attakkati minn min xaħat minn fosna. Xaħat ta' ġewa u għalek irridu nġildu u nizguraw illi ma jaqbdux dawn l-idejat, l-ideja tal-razzizmu, tal-xenofobija, li ma nħallux lok għal persekuzzjoni tal-minoranzi Dan huwa id-dmir tagħna l-koll. Huwa xogħol li rridu nagħmlu flimkien sabiex persuni bħal dak li wetta ir-reat ma jkollhomx lok biex ikomplu iħadnu l-idejat li iħadnu. Palissa naqsmu l-loġieħ u eh, mal-persuni li qegħdin batu bħalissa fil-dekinar li seħħ il-massakru rċevejt bosta itri indirezzati lili personalment kif ukoll il-movimenti soċjalisti demokratiċi fin-Norveġja. Nixtieq eh, nikwota minn waħda li lili propju anqlitni b'mod partikolari minn kollega li għalli li dan l-attakk li twettaq fuq iż-żazax kien attak illi ħass illi kien attak kontra tiegħu. li kitiba Mario Mauro. U qed insemmi dan għaliex mhuwiex membru tal-grupp politiku tiegħi imma u tassew ħass illi irrispettivament mill-ideali tal-gruppi politiċi differenti, jekk intix musulman jew nisrani, jekk intix eh, abjat jew għandek il-ġilda ta' kulur differenti intminent jekk intix eh, soċjaldemokratiku jew le dawk il-persuni li u rejati bħal dawn irridu jattakkaw l-inna il-koll. U jekk il-karta ta' drittijiet fondamentali aħna nirridu nimxu fuq għaliex dak ikun dik tkun l-aħjar tweġiba għal dan l-attakk terrorista. Dziękuję pan przewodniczący Guy Verhofstadt. Grazzi. Guy Verhofstadt issek joġbok. President in, in 1940 at L-1940 fil-bidu tal-okkupazzjoni ta' nazisti kien poeta Norveġiż li kiteb illi aħna ftit f'dan il-pajjiż u aħna kollha aħwa, kollha ħbieb. Naħseb illi dana u koll ifakkarna fejn rajna dawn iż-żaza 76 il-żazuħ żazuha li nqatlu żaza li kienu għadhom qegħdin jifmu x'inija d-demokrazija, x'inija ċ-ċittadinanza għalihom. Ħafna minnhom kienu għadhom tant żgħar li laqqas setgħu jivvotaw. U allura mhux biss kellna drama terribli hawnhekk, iżda wkoll attakk dirett fuq id-demokrazija nnifisha u li sempliċement najdu kemm aħna qegħdin nistmerru dan l-attakk huwa forsi wis sempliċi għaliex ma nistgħux indawru wiċċna lil minn dan l-attakk. Brevik forsi eh, kien miġnun, forsi kienet jaġixxi waħdu. Iżda ejjen kunu ċari dwar dan. Huwa prodott ta' soċjetà ta' moviment ta' komunità sħiħa attivisti, bloggers illi jiddisprezzaw is-soċjetajiet kollha. Eh, l-iktar ħaġa li laqtitni lili kienet kif eh, l-autoritajiet, il-figuri pubbliċi mill-ewwel ma aċċettawx ir-responsabilità meta suppostu ma ħadu reazzjoni kontra l-ideoloġija ta' dan din il-persuna ideoloġija kontra il-migrazzjoni, kontra soċjetà multikulturali, kontra ħsieb politikament korrett, kontra l-Ewropa u kontra l-Unjoni Ewropea. Brevik fil-fatt kienet jieħu azzjoni fis-sfond ta' narrativ li dejjem qed isir aktar u aktar komuni li jiddiskrivi s-sitwazzjoni attwali bħala waħda drammatika u jikonsidra li s-soċjetà tagħna wasal f'sitwazzjoni fejn ma nistgħu nafdaw l-ebda gvern demokratiku. Allura għandna intennu il-klim tal-ex-President Clinton. Klim li juża fid-diskors eh, tiegħu fil-15 sena l anniversario tal-15 sena tal-bombing ta' Oklahoma illi aħna il-kol kemm aħna responsabbli pala politiċi għal dan il-att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 Quand il y a un massacre, d'abord, la plupart d'entre nous ne savent pas quoi dire. Nous sommes tristes. Ħafna minna ma nkunux nafu xirdu najdu situazzjonijiet bħal daw. Umbat, meta jgħaddi żmien nibdew nasbu. U veru li l attak fin-Norveġja kien immirat kien hemm iż-żgħażagħ soċjalisti demokratiċi li kienu qed jiddefendu idea, idea qawwija ta' solidarjetà multikulturali. Kienu zaza li inġabru madwar din l-idea. Kien hemm zazax ta' oriġini kurda, ta' oriġini differenti li kienu l immagini propja ta' soċjetà multikulturali li teżisti fl-Ewropa. Mbagħad hemm politikanti li għal ftit ta' żmien issa ilhom jgħidulna li soċjetà multikulturali marnexxiex. U jiena nistaqsi xifisser dan. Ifisser illi se tibatu lura lil dawk kollha illi mhumiex veri Norveġiżi, veri Finlandiżi, veri Olandiżi, veri Franċiżi, veri Svediżi, veri Italjani, veri ma nafxiex, fejn se tibatu għom il-dawn. U huwa propju din l-idea f'dawn il-klim illi timbet din il-mibeda. Aħna ma neħdux ir-realtà bħala xi ħaġa li saret ir-realtà tagħna. Meta aħna ngħidu rridu niddefendu l-realtà Ewropea, il-valuri Ewropej. Rridu niddefendu ċ-ċittadini Ewropej dan ifisser niddefendu identità multikulturali tal ewropa tal-lum, għaliex din hija realtà tal ewropa u hija kontra din l-idea illi twetta' dan il-massakru u kontra u dawn il-deputati franċiżi fil-parlament għandhom il-wiċċ jgħidu li l-problema li seħħet fil-Norveġa ma kienx ma kienx il-massakru imma il-bluwa tal-gvern Norveġiż li jaċċetta soċjetà multikulturali dan il-parlament għandu jgħid li s-sur Le Pen u iġall dan il-parlament jistħi. Et je voudrais dire... On est lil daw kollha li huma Ewropej tassew, Jekk aħna smajna dawn il-kliem u ma minna xejn. Jekk nalqu għajnejna l-ideja li l-Ewropa tal-lum ma tistax tibqa' soċjetà multikulturali, mela allura aħna flimkien għandna tor tal dak l-affarijiet faħxin li jitwet u għanna responsabilta intellettuali li kull darba li jiġri xi ħaġa għaliex aħna noħolqu il-klima noħolqu l-ambjent kif għal Giver Hofstadt sabiex dawn l-imġienen jistaw iġibu ruħom b'dan il-mod. Dak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 President, Iva, forsi għanna femmi differenti dwar kwestjoni differenti għonek f'din s-sala, iżda naħseb il-koll nistaw naqblu dwar punt. L-Europa huwa kontinent ta' toleranza, ta' ħelsien u ta' pluralizmu. Fil-passat għadna fl-imkien biex nġildu kontra l-intolleranza, l-oppressjoni u nifqu għal dawk li rridu jiksru s-soċjetà demokratika tagħna. Issa mill-ġdid irdu nqumu u nkunu maqudin biex niġġieldu l-vjolenza e, terrorizmu daw m'għandhomx posthom fl-Ewropa. Fisem il-grupp kollu tiegħi nesprimu il-mister il-sentimenti tagħna kontra l-attakk viljak li seħ fin norveġġa naħsbu fil-ġenituri tal-vitmi, fil-familji tal-vitmi, iżda naħsbu u kol fil-poplu kollu norveġiż, kif u kol ninaqdu mal-kollegi soċjalisti għalix dan l-attak wara kollox seħ fuq il-familja soċjalista l-attak fuq dawn iż-żazax. Sur President, inti stess fakkartna dwar eh, l-anniversarju ta' 10 settembru U issa xtaqt nisħaq illi aħna wkoll enfasizzajna bl-aqwa l-aktar termini b'saħħithom illi dawk it-terroristi wettqu atti fisem ir-reliġjon iżda ma kinux qed jirrappreżentaw l-ebda reliġjon u l-ebda persuna li temmen f'dan ir-reliġjon. U allura t traġedja Norveġiża rridu nqisuha bl-istess lenti. Il-persuna li wettaq l-attakk ma kienet jirrappreżenta lil ħadd l-ebda reliġjon, l-ebda ħsib politiku. Iżda kienet jirrappreżenta il marit tiegħu biss. U allura naħseb għandna nirreżistu it-tentazzjoni illi nużaw din l-opportunità għal kwalunkwe tip ta' attitudni politika. Nirringrazzja lill kollegi kollha tiegħi mill-gruppi politiċi illi ma waqgħux fit-tentazzjoni ta' dan illi mill-ġdid uraw urew illi hemm valuri komuni għalina l-koll fejn aħna nistgħu tassew eh, nkunu maqudin. Grazzi. Dziękuję panie przewodniczący. Grazzi. Il-kellim li miss. Onorevoli Zondegard. Fomen. Grazie, President. Għan Norveġa. Għanna issa eh, dak li seħ qabel id-data tal-Ulju u dak li seħ wara. Għalina fl-Skandinavja. Nistaw nqisu illi kien il-11 ta' settembru tagħna. L-attakk ma kienx wieħed każwali. Dana kien dirett kontra demokrazija norveġiża. Iżda nistgħu ngħidu aktar. L-attak fuq Utoja kien wieħed ukoll imħejji fid-dettalji kollha fil-konfront tal-mexxejja tal-ġejjieni. U allura dana kien attakk kontra l-ġejjieni. L-organizzazzjoni żagħżugħa tal-partit eh, fin-Norveġa ma kienx eh, fil-mira mod kawzwali għaliex kienet jiġġieled kontra l-intolleranza kienet jiġġielet għal ġustizzja soċjali, kienet jiġġielet kontra l-oppressjoni u rrit is-solidarjetà internazzjonali. U allura l-organizzazzjoni kienet qed reprezenta dak kollu illi l-qattil kien jistmer. x'nistgħu nitalmu iżda minn dan l-attakk orribli. Nistgħu nitalmu ħafna dwar mill-mod kif il-Prim Ministru Norveġiż u l-poplu Norveġiż irreaġixxew għall-attakk. Sitwazzjonijiet bħal dawn oħrajn forsi kienu jitolbu vendetta, kienu jibdew ġlida kontra terrorizmu jew kienu jintroduċu xi limitazzjoni jew oħra fuq id-drittijiet demokratiċi. Iżda Stoltenberg le. Wa insista fuq il-fatt illi tweġiba għal dan l-attakk terrorista kien illi għandu jkun hemm aktar ftuħ, aktar demokrazija u aktar umanità. Din il-pożizzjoni kella l-appoġġ tal-poplu Norveġiż. Kullimkien fin-Norveġa. Kif ukoll fil-kumplament ta' Skandinavja, mijiet ta' luf ta' persuni dan is-sajf inaqdwew e, fid-dimostrazzjonijiet kontra t terrorizmu u iddefendew it-tolleranza solidarjetà. Dawn il-protesti urew illi il-ħażen iva jista' jolqot persuna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 jesprimi solidarjetà tiegħu u l-kondoljanzi għall-attentat kontra l-poplu Norveġiż, kontra l-umanità wkoll. Att mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni. Għaliex l-ebda idea, l-ebda motivazzjoni ma tista tiskuża massakru. Il-valuri tagħna ta' ħelsien u ta' demokrazija jibqaw anki qoddim dan l-episodju tant mis tant tikraħ għaliex irridu dejjem niftakru fuq li ma valuri aħna nibnu r relazzjonijiet tagħna bejn il-popli. Grazzi kollega. L-Onorevoli Thank you, Mr. President. Grazzi President. Sur President, aħna il-kol kemm aħna naqsmu id-disappunt u anki il-rabja d-dim dan l-attakk dan il-til. Jiena nesprimi s-simpatija tiegħi u tal-kostituenti tiegħi għal poplu Norveġiż din it-traġedja fil-Irlanda ta' fuq aħna nafu sewwa ħafna sfortunatament l-orrur ta' terrorizmu, terrorizmu li jiġi mirat lejn iż żazax din hija xi ħaġa li tassew nistmerru ħafna persuni ġew ċitati illum iżda naħseb l-aħħar bħala l-aħħar kelliema hawnhekk forsi infakkarkom fil-kliem ta' persuna illi rnexxila eh, tibqa' ħajja wara l-attakk hija ħarbet mill-qattil u hija fisret illi ma tistax lanqas tikpi, ma tistax temmen is-sitwazzjoni. Illum jiena tajt il-persuna kważi mit ma kienx ħaqna mutu u għalhekk qed nikteb dan il-kliem aħna persuni normali involuti fil-politika għaliex nixtiequ li d-dinja tkun post aħjar. Sur President, naħseb hawnhekk qegħdin eh, nuru il-solidarjetà tagħna ma' Norveġa f'dan iż-żmien ikraħ aħna ġejjin minn opinjoni politiċi differenti u għalkemm forsi l-idejat tal l-emin tal-emin estrem jista' jkun xi ħaġa li nistmerru, aħna ċerti illi t-terrorizmu, il-vjolenza qatt ma se jkunu jistgħu jelbuna. Grazzi. Dziękuję bardzo w imieniu Grazzi. Ħafna issa fissem il kummissjoni il kummissarju Malmstrom, grazzi President, Signuri. Dak li seħ fit-22 ta' Lulju fin-Norveġa hija traġedja. Brutalità li ma nistawx nimmaġinaw lanqas fl-arħolm tagħna. Fil-gżira sabiħa ta' Otoja, din il-ħolma kera saret realità. Kien hemm tmien persuni li mietu foslo wkoll fl-attakk li seħħemmek dakinhar u dan kien attakk ta' persuna waħda. Iktar tard huwa qatel iktar minn 70 persuna. Kien libes ta' polizija, eh, persuna li fin norveġa ovvjament il-persija hija simbolu ta' ħarsin ta' protezzjoni. Ovvjament aħna nansbu fil-familji, il-ġenituri, il-ħbib tal-vitmi, kif ukoll il-poplu Norveġiż kollu kemmu. Iżda l-koll kemm aħna mħasba minn dan l-attakk għaliex kien attakk fuq demokrazija fuq l-istituzzjoni demokratiċi, l-valuri tagħna u fuq l-idea tagħna. Tana kien attak fuq iż-żaża li kienu qegħdin iħejju biex jieħdu parti attiva fil-ħajja politika. Dan l-avveniment eh, urina l-aspetti negattivi tal-estremizmu għaliex kien hemm ix-xenofobija, l-estremizmu, illi eh, anki attitudniet kontra il-multikulturizmu illi enew l-idejat tal-qattil u dawn huma idejat li rridu niġġieldu. In-Norveġiżi u kol eh, trattaw il-dispjaċir tagħhom b'mod li aħna nistgħu nammiraw. Rajna li n-Norveġiżi iqumu biex ikunu aktar u aktar dejjem miftuħa u demokratiċi. U aħna rridu ninaqdu magħhom f'din id-determinazzjoni tagħhom. Grazzi. Thank you, Madam Commissioner. Grazie, grazie, signor Commissario. Issa, naservaw minuta silenzju. Commemorate. Biex nfakru unonoraw il-vitmi ta' dawk illi mietu isfaw maqtula f'Norveġa. Uh, we are going back to the votes to finish them. Sanandu għal-voti, mxin nistuħam, kollega puntajni. Grazzi, Sir President. Mi Permetti li sempliciment najt li eh, dan il-persuna li huwa kontra da kollu ta' rappresenta l europa is-Sur Farage, li hija hawnhekk Um, ma oġbu ma jiġix minn flok ma jinaqat mal eh, dweja ta' demokratiċi. Vjeli kiego smutku. Signori, jizi president, signori. F'din atmosfera ta' dispjaċi ta' uġieħa, jiddi